fuq l-implementazzjoni tal-ftehim ta' kummerċ e, ta' stabilità mal-bank għal ħames minuti. Grazzi President, eżis kollegi. Imma ähm, entsetzt über das, was mal-Bangladesh mal bangladesh il ftehim wara l-inċident ta' Irana Plaza li sar fil-Bangladesh wieħed fost diversi incidenti li seħħu fil-Bangladesh dal-aħħar dawk li jipproduċu tessuti jridu jħallsu bħajjithom. Allura hija ħaġa utieqa illi aħna naġixxu wara dan l-inċident fir-Rana Plaza u namlu eh, neffettwaw dan il-ftejjim ta' sostenibilta' anka daw il-ftejimiet biex hekk inkunu żguri li permezz ta' ftejimiet ikun hemm titjib fil-kondizzjonijiet ta' xogħol fil-Bangladesh. Qed jgħid il-kellim. Issa għada għana u nimxu b'dan il-compact nemnu nisperaw li jkun ta' suċċess għax dak kien hemm ftehim iċ-ċari dwar x'għandu jkun il-pass li jmiss u din ir-raġuni għal x'aħna llum miġburin hawnhekk nawawek. <laughs> Dan il-compact il compact ta' riżultati u suċċessi hemm trade unions ġodda, hemm liġijiet dwar ix-xogħol li huma ġodda, anka fuq il-kwistjoni ta' kundizzjonijiet ta' xogħol u salarji Ovvjament il-mistoqsija tal-possibiltajiet għal bargaining kollettivi huma ta' importanza deċiżiva fit-titjib ta' xogħol, fit-titjib ta' xogħol tal-ħaddiema, il-paga minima dirajnija. 1700 fabbrika eh, li ġew eh, eh, spezzjonati għal sigurtà ta' nirien, per eżempju, iġfiri passi saru, progress sar. Imma l-organizzazzjoni dinija tax xogħol titlobna biex nassiguraw u nindunaw li għatem nuqqasijiet tremendi u l-Kommissjoni Ewropea irrikonnoxxi dan pjuttost xar fittra Allura fl-opinjoni tiegħi m'għandniex li fuq naħa l-waħda ikollna l-possibiltajiet li natu li l-Bangladesh pal arranġamenti preferenzjali f'daw l axar tliet snin b'kummeċ ta' 6.6% imma fl-istess ħin l-obbligi li joħorġu mis-sistema ta' GSP tagħna li tinkludi rikonoxximent ta' drittijiet tal-bniedem illi ma jkunux għadhom ġew irrikonoxxuti u fir-riżoluzzjoni dwar tessuti l-industrija ta' tessuti fl-aħħar plenarja, aħna ħriġni ċar din x'inhu ma l-aspettattivi tagħna, irridu regoli iktar vinkolanti biex inħolqu. ar rispett ta' dawn il-kwalitajiet għolja fil-linji gwida u anka l-kwistjoni ta' rispett ta' drittijiet tal-ħaddiema iżjed xi ħaġa oħra li għandna naħsmu fuqha biex inkun żgur li hemm iżjed progress ma jistax ikun li fih dan dan kollox jiġi tollerat fl-aħħar tal-ġurnata tal-Parlament irid jiddeċidi u jkoordina. U hemm xi problemi hemm hawnhekk li ġejjin lejn fi special export zones. Xinu ma drittijiet tal-ħaddiema? L-affarijiet bdew jiċċaqal u leġizlazzjoni qed tiġi rikonsiderata imma għandna bżonn kjarezza. Ma rridx li aħna jkollna żewġ kategoriji tal-liġi tal-xogħol. Reġistrazzjoni ta' trade unions u diffikultajiet ta' dan anka l-kwistjoni tal-ħidma fil-kumpanija u rikonoxximent ta' dak il-ħaddiem kif ukoll il-miżuri kontra trade unionisti fil-Bangladesh għadhom mhumiex aċċettabbli. Allura dwar dan il-mistoqsija tista' tkun waħda kif nistgħu ntejbu l-implementazzjoni, kif nistgħu nkunu żguri li l-kummenti tal-ILO jiġu segwiti permezz ta' atti veri eh, biex bekk ikollna il-ftejim jiġi estis li lin minn Mejju tal-2018 għax xogħol ma Dakum mal huma kummissjoni Italjan nagħmlu fil- l-Komissjoni grazzi ħafna li li tajb il-kulħadd, Viċi President ġdijt, u issa Is-Sinjura Malmstrom, fi il-Komissjoni, onorevoli membri, grazzi ħafna ta' dil mistoqsija fuq l-agenda u grazzi tal-komp tal-postakom fuq il-kompakt u tħassib ta'kom għall affajt fil-Bangladesh. Kif tafu il-Komissjoni hija impenjata bisħiħ għal standards ta' xogħol fil-politika ta' kummerċ tal-Unjoni Ewropea. Aħna għanna il-ftejimit ta' investimenti għanna l-ISP, għanna sħubi speċjali għanna xogħli differenti u għanna dan il-compact. Naqbel ma'kom fuq it-ħassib ta'kom meta niġu għad-drittijiet ta' xogħol u nuqqas ta' rispett tagħhom ta fil-Bangladesh. Hemm paragraf speċjali fil-compact dwar il-libertà ta' assoċjazzjoni u collective bargaining. Jiena kontenta wkoll li membri minn dil-Kamra żaru il-Bangladesh reċentement u l-messaġġ li jintom għaddejtu huwa setan ħafna għax imbotta eh, il-kwistjoni l-qoddim. Kuxjenza li hija importanti u dan qed jgħin għal ċertu titjib min-naħa tal-Bangladesh. Naqbel ma'kom fuq l-anijiet, iva l-gvern tal-Bangladesh eh, eh, għandhom jirrispettaw bisħiħ id-drittijiet tal-ħaddiema. Issa dwar kwis mistoqsijiet speċifiċi. Kien hemm xi sinjali pożittivi mill-Bangladesh fuq in-naħa ta' xogħol, il-ftehim ta' tripartit fi frar u l-fatt li l-abbozz ta' liġijiet, abbozzi ta' liġijiet ta' dawn iż-żoni juru sinjal pożittiv ukoll. Il-Kunsil ta' Koordinament u pjattaforma l dialogu mal-imsieħba soċjali u inata il-mandat mid-dera li jirrevedi il-liġijiet kollha tax-xogħol Fl-istess ħin għad hemm mistoqsijiet u kwistjonijiet dwar il-prolungat tal-mandat jidher li hemm aċċettazzjoni ġenerali għandna nistruktaw ix-xogħol li lin mill-2018 b'xi forma jew oħra. Imma din ovvjament mhix biżejjed aħna għandna bżonn ikollna titjib u kontinwi u xogħol importanti għandna bżonn x'ħan għamlu għada kif qal is-sur Lange laqa eh, fuq livell oli ħatati eh, opportunità biex nieħdu stokk ta' x'qed sar u x'numa il-prospetti għal futur. Aħna nipretendu li n-naħa tal-Bangladesh ta' tirreġistra progress meta niġun biex nitkellmu fuq drittijiet tal-ħaddiema. Din ma tistax issir millum lum għada imma din hija kwistjoni ta' strateġija l-istrateġija trid tindirizza eh, libertà ta', ta assoċjazzjoni u collective bargaining Irrid ikun hemm reġistrazzjonijiet effiċjenti ta' trade unions u jridu jkunu żguri li jkun hemm investigazzjonijiet u prosekuzzjoni f'dak li għandu xasamma violenza kontra trade unionisti. Fl-istess ħin irridu nirrevedu l-att ta', xol xogħol tal-Bangladesh skont konvenzjoni ta' Yellow mux hekk biss, imma l-istrateġija għandha tiffaċilita investiment u inizjattivi min-naħa tal-settur privat biex bekk ikun jistgħu ikunu iktar involuti. <clears throat> Minħabba biex, il-mandat jiġi rivedut ed inħarsu biex nifaċilitaw dialogu e, bejn il-brands u il-fornituri tagħhom hemmhekk possibilità li, norganizzaw e, workshops tekniċi dwar id-due diligence minħat tal-gvernijiet, tal-gvern irridu inserħu primarjament fuq entitajiet eh, globali bħalla jellow biex jassessjaw l-azzjonijiet tal-gvern Bangladeshi. Eh, President u membri parlamentari il-kompakt jibqa għodda importanti biex namlu dan ix-xogħol fuq id-drittijiet tax-xogħol. Jekk ma jirriġix reġistrat eh, titjib, il-Kummissjoni tittara x'azzjoni tista' tieħu. Aħna għanna odot li nistan użaw bħal regolament GSP, kif tafu da regolament GSP fil-fat eh, jista jekk ikun hemm violazzjoni serja ta' drittijiet tal-ħaddiema u drittijiet tal-bniedem jista' jkun hemm ċertu irtirar ta' ċerti ta' ċertajnuna. U nittama li l-laqa għada iġġib ċertu avvanz imma rridu n-monitorjaw dan mill-qrib ħafna. Grazzi tal-diskussjoni, grazzi tal-mistoqsija, grazzi wkoll tal-ingaġġ tagħkom fuq ix-xogħol fl-imkien li qegħdin nagħmlu u nibatu messaġġ qawwi ħafna l-numru li aħna qawwijin u nagħtu dan il-messaġġ lill-awtoritajiet Bangladeshi. Grazzi ħafna. U issa nisimgħu il-gruppi politiċi fisem il-popolari il-PPE jekk jogħġbok żewġ minuti l-Onorevoli Ruwax. Grazzi, nibda billi ngħid grazzi li sur Karim tax-xogħol li wettaq dal-kompakt ta' sostenibilità beda mill-2013 wara, l-inċident fatali fil-plaza ma nix ninsew liktar minn 11 mitruħ illi mietu għat ikunu għedin jaħdmu f'dak il-bini. Aħna l-politikanti Ewropew namlu l-almu tagħna biex traġedji bħal dawn ma xruħam u għalhekk jiena naħseb li huwa waqtu li kon għaddi diskussjoni qabel il għatana tagħna f'daka għada. Kummissarju, nixtieq insaqsik. U permessi jekk il-Kummissjoni wkoll biex tassigura li dawn ma jgħodux li ma jħadux l-affarijiet eh, fuq dak li suppost naraw fuq il-post għanna poġġuk ta' pressjoni. L-istituzzjoniet internazjoni specialment la jello, manka settur privat għandu jgħamlu xol taħħom biex jtejbu il-kondizjoni ta' ħadima f'dak il-pajis huwa minni li hemm minnu li jumonitorjaw mill-qrib il-compliance eh, fil-fdal kamp tal-compact. Minkejja l-progress li ġi reġistrat, kondizjoni ta' xogħol partikolarment sigurtà tal-binjiet. Aħna nħossu li dal-benefiċi tangibli li jiġu verifikati fuq il-post u li jiġu kontinuati, ikomplu u, e, u li jiġu mwessajn. Ma tantx rajna progress zaw l-aħħar xuf dak l xaqsam mad-drittijiet. Irridu naraw li timbidda li liġi tax-xogħol biex jekk ikun hemm e, il biex hekk ikun hemm il-ħaddiema li jkollhom id-drittijiet kollha tagħhom kif jiġu kif ħutom ħaddiema f'pajjiżi oħra tad-dinja jgawduhom. U meta jkun hemm eċċessi għandu jkun hemm investigazzjonijiet kif suppost. Niġdu kun attenzjoni wkoll fl-aħħar li regoli f'dan l-export process f'dan iż-żoni hills għandhom ikunu skont l-standards internazzjonali u possibilità ta' abbuż jiġu rapportati. Grazzi, grazzi ħafna fisem l L-Onorevol Jungerus, grazzi. Issa dew erba snin mill compact sostenibli ġimniedi u li nifacċaw il- fat fatt li kondizjoniet ta' xogħol fil-Bangladesh huma pjuttost gżiena f'ċerti każijiet, per eżempju fuq drittijiet ta' trade unions qed jiddeterjoraw. Il-Kummissjoni Ewropea tirrikonoxxi dan ukoll u itran ndbatet l-ambasċatur tal-Bangladesh fi Brussell mid-DG Emplo u DG Zohra pa trade ta' wavvis il-pajis li għandhom sa' 18 ta' Mejju biex jirranġaw l-affarijiet u titjib kif suppost flimkien ma' strateġija mizmuma biż-żmien u kif suppost fuq il- il-liġi fuq problemi li hemm fil-liġi tax-xogħol. It-18 ta' meju għada u ġiet għall-attenzjoni tiegħi li sissa il-gvern tal-Bangladesh e, irtira ċerti liġijiet tax-xogħol imma saru xi mossi li ma kienu sostanzjali bizzejiet assolutament. Għatem baqa ċertis sijat qabel 18 ta' Mejju mal-mistoqsija li l-Kummissjoni hija din. Xiġri wara għada 18 ta' Mejju meta ma jkunx hemm iżel riżultati intom issa hawnhekk ħatoqgħodu tirrepetu is-suġġerimenti fl-ittra tal-Kummissjoni ta' xarejn ilu. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Karim fissem fissem li sijar. Grazzi ħafna tal-kelma. Sinar Komissarju għadem ta' pjaċir li naraw kawnek fil-kam fl-awla u kontent ħafna bil-mod miftuħ li inti titkellem fuq kwistjonijiet kummerċjali mal-Parlament Ewropew u t trasparenza li aħna nirċievu issa kollegi il-Bangladesh. Dan hu verament storja b'żewġ eh, naħat. F'naħa waħda għandek l-inna fl-Unjoni Ewropea li nħossu nħossuna gburin li wettaqna r-wol tagħna biex ngħidu ngħinu fl-iżvilupp ta' tal-pajjiż u naraw li l-iktar nies żvantaġġati fis-soċjetà tal-Bangladesh Eh, li l-lum jisibu ruħom f-situazzjoni li jistgħu jaqilgħu il-ħobza ta' kuljum bikburija. Hawnhekk il-Kamra eh, il-Parlamentana ħadem ħafna lin. Imma mbagħad iħares fejn qegħdin illum huwa pjuttost ċara li jgħadi li aħna jew il-gvern tal-Bangladesh mhux qed jisma' jew qed jażlu l ma jisimgħux jew mhux qed jifhmu dak li qegħdin ngħidu u għal din ir-raġuni jiena għandi l-intenzjoni messaġġ messaċċar ħafna u mhux kwistjoni ta' dettalji, għand komissjoni għandha dettalji, imma sempliċement nixtieq ngħid lil Bangladesh li ma rridx nar aħna ma rridux naraw sitwazzjoni li fija mill-idejn ta' vittorja u suċċessi kbar li jintom toħorġu b'riżultat negattiv aħna għamilna l-almu tagħna biex niżguraw li l-djar jibqgħu miftuħa likom. Kjoġobkom illum ħudu dal-messaġġ. Irreaġixxu pożittivament biex jekk nissuktaw bil-vjaġġ ta' progress. Grazzi għatih. Grazzi l-Onorevoli Sanchez. Grazzi President tal-kelma. Iva. Għaddew erba' snin mill mill-inċident tal-plaza fil-Bangladesh. U dan is-settur ta' tessuti ħaddiema jibqgħu jgħixu f'ċirkustanzi l-istess ċirkustanzi jew li kważi l-istess libertà ta' espressjoni, libertà ta' assoċjazzjoni huma inesistenti. Ikun hemm ħafna arresti, detenzjoni ta' min jipprova jisemma' leħnu u jaġixxi trade unionisti, attivisti favori drittijiet tal-bniedem jiena smajt dak li għakella ġdajt il-Komissjoni Ewropea immandu kien hemm investigazzjonijiet immedjati u dak li għandu samma trattati internazzjonali familji, situazzjoni tal-familji taħaddima fl-attessuti, daw l-abużi mumiex qegħdin jisparixxu. Aħna il-membri ta' dil kamra edna li għandu jkun hemm kondizzjoni vinkolanti li jorbtuhom minn nisa tal-Bangladesh. Grazzi ħafna. Kollega Sanchez daf kien fissem il-gwe u issem issa fissem il-ħowtana, ħowtala fissem il-ħodur. President, nixtiqulek mill-ikbar saħħa u l-ikbar eh, possibilità ta' progress għall-laqatada għall-impenji li saru mill-Bangladesh u hemm talba ċara ta' talbiet minħat tal-Unjoni Ewropea. Kummissarju, inti taqbel illi fil-kas ma jkunx hemm progress fl-impenji fix-xhur li jkun hemm il-possibilità li permezz tagħha l-Kummissjoni tista' ddur għall-ILO u titlob li ssir investigazzjoni fuq ksurijiet f'dak li għandu x'tasam mal-liġi tax-xogħol. Naħseb li għandna nieħdu b'mod serju ħafna dal-kompakt ġdid li huwa biċċa xogħol u sforz amirevoli kbir biex jippromovi ktajjen ta' produzzjoni bbażati fuq il-valur jiena naħseb li hemm bżonn jieħdu ċerti konklużjonijiet. It-tieni nixtieq insemmi li 500 membru ta' dil-Kamra talbu li jkun hemm miżuri vinkulanti li jorbtu fuq dawn fuq għal viġilanza fuq il-kumpaniji. Naħseb għandna nirrepetu din il-talba għax din hija xi ħaġa bżonn juża biex ikollna strateku ġust. Grazzi l referi ċokka fissem li jennef. Anzi, l referi Bonanno kellu għala snijinu dil-ġimma ippermetti niddikjara li l-Ewropa hija tinsab rieda. Ejja iftaħ għajnejk meta nġu fuq da suġġett umu biżejjed irqattu. Mannix inservu iżjed il- il-multinazzjonali. Il-multinazzjonali kienu eh, ta' għajnuna biex per eżempju joqtlu l-Italja, settu tal-manifattura fl-Italja intem ħesrem minħabba l-multinazzjonali jispekulaw fuq situazzjoniet għabbe u dimajnejna ma fid-dal tal-jum skjavitu, esploitazzjoni ta' tfal żgħar li jaħdmu 12, 13, 14 sena kuljum. jum mingħajr kull lebda tip ta' regoli jew protezzjoni. Assolutament inaċċettabbli. Jekk ma rridux nibqgħu kompliċi għal daw il-multinazzjonali u jien ma rridx inkun multinazzjonali tal-imwiet kbar li hemm qed fuq il-posti xogħol m'hemmx alternattiva li ma jħallux u jkun hemm projbizzjoni ta' dħul ta' dawn il-prodotti ġewwa l-Ewropa u daw jiġu prodotti b'mod illegali. Grazzi ħafna. Onorevole Zenfeld. Grazzi, onorevoli Ġokka, issa il-kollega Genifeld għal żewġ minuti. Grazzi, President. Ħasra illi traċedji bħal dawn illi seħħu fil-Bangladesh kultant iwasslu għal bidla għal konformità ta' drittijiet tal-bniedem u kondizjonijiet tax xogħol. Dawn jinkludu wkoll sikurezza fuq il-post tax xogħol. Il-ftehim bejn il-Bangladesh u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u l-ILO tejbu ftit din is-sitwazzjoni ġew introdotti bidliet fil-liġi tax xogħol mill-2000 wieħed twaqfu trade unions ġodda u ġew żviluppati istituzzjonijiet ġodda. Dawn riżultati tajba minnaħa tal-Unjoni Ewropea u minnaħa tal-ftejmiet illi involvew il-kumpaniji illi jimpjegaw l-nies. Din hija xi ħaġa fundamentali u allura rridu ngħidu illi dan il-proċess għadu għaddej għadu ma spiċċax. Xol xogħol jibqa' għaddej. Imma xol xogħol fil-Bangladesh fil-fat jagħti ħafna ġid lin-nies tal-Bangladesh għax itihom dinjità u jinaqas il-ġuħ fil-pajjiż. Ġifiri, irridu nitrattaw situazzjoni b'mod responsabli biex eh, dawn in-nies li jgħixu fil-pajjiżi foqra jkollhom opportunità ta' xogħol mingħajr ma jiġu imxekla id-drittijiet tagħhom. Thank you, Commissioner, for pursuing this issue. L-Onorevoli McEvan. Meta morna l-Bangladesh rajna illi l-aċċess għas-suq tagħna huwa diffiċli ħafna. Eċċirin ta' eluf ta' nies għandhom ħajja ħjara għandhom aċċess għas swieq tagħna għajna ma' trade unionisti wkoll rajna id-diffikultajiet li illi jaraw u jiltaqgħu magħhom huma aħna nilqgħu dak li għamiltu intom sissa u littra mis-servizzi tagħkom għall-ambaxxatur ta' Brussell. Importanti li infakru l-awtoritajiet ta' tal-Bangladesh li l-ftehim mhuwiex biss wieħed tekniku imma eh, jissalvagwardja drittijiet tal-ħaddiema mistoqsija. Leaven-handedness. Memx interess li neħħu Eh, negozju mill-Bangladesh u mbagħad nitfgħu f'postijiet li umar mill-Bangladesh. Kif tista' sigurana fuq il- ftejmit ta' kummerċ ma' pajjiżi oħra jiġifieri eh, biex taraw li f'dawn il-pajjiżi xorta jkun hemm ta' mal-ILO u drittijiet. Issa r responsabiltajiet tal-kumpaniji ma tistax tikseb investiment fl-impjiegi u tejjeb il-ħajjet il-ħajjiet tan-nies mingħajr sforzi. Il-Kummissjoni adottat inizjattiva dan l-aħħar se jiġri issa minna se tagħmel il-Kummissjoni biex tassigura illi ikun hemm pagi ġusti għal ħaddiema u prezzi ġusti għal prodotti li joħorġu mill-Bangladesh. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Il-kollega Lambert għal minuta. Grazzi President, jina u koll nishtiq nirringrazzja l-Kummissarju għal interess taħħa u l-impen taħħa fu eh, dan is-settur eh, tal-ħwejjeġ lesti. Qed nitkellem fir wol ta' President eh, fi grupp f'dan il-parlament. Aħna appoġġajna dan il-patt ta' sostenibilità, rajni, rajna wkoll risposta pożittiva għal dak li kixfet it-traġedja tar Rana Plaza. Nifhem x'qalet l-onorevoli McKevin qabel, mhux il-Bangladesh biss għandu problemi f'dan il-qasam, u allura aħna Nilqaw dan l-ingaċ tal-gvern tal-Bangladesh imma rridu naraw li dan l-ingaċ ta' impen jiġi imġeddet u riġenerata li dan jagħti opportunità l Bangladesh biex ikun mexxej f'termini ta' attività ta' trade unions, dialogu soċjali u produzzjoni responsabbli. Aħna minna ħatana irridu namlu provisti Eh, sikuri ħalli bekk ma npoġġux riskju fuq ħajjet in-nies ukoll, jiġifieri kulħadd irid jagħmel semu. Issa il-kollega Litz għal minuta. Grazzi President. Pala parti mid-delegazzjoni tal-SND fil-Bangladesh f'Marzu stajt nara x'kienu l-kondizzjonijiet tal-ħaddiema fil-fabriki ta' żraben u tat-tessuti. Fl-2016 it-trade unions dew jimxu mal-standards tal-ILO, imma xorta hemm minnhom li għadhom jinkisru. Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ġiet ikkonsidrata wkoll jiena nilqa dan il-patt ta' sostenabilità u nħares lejn ir-riżultat li se jkollna għada mod partikolari nixtieq nara x'se jiġri biex dan il-patt ikun ta' suċċess fl-aħħar ta' April kien hemm Eh, rapport ta' inizjattiva propja fuq il-katina ta' provvista u dan ir-rapport il parlament Ewropew propona leġiżlazzjoni illi huma ilija vinkolanti. Dan kellu jtejjeb il kundizzjonijiet tax-xogħol f'pajjiżi simili għal Bangladesh. Naddu għal proċess ta' KHDI. Grazie ħafna, President. Ripetitivament aħna ndirizzajna dan eh, din il-ġungla li hemm fil-Bangladesh fejn għandna tfal jaħdmu 10 sa 12 sigħat u għandna ksur ta' kull tip ta' liġi tax xogħol fejn mijiet eh, inħarqu fir-Rana Plaza ħafna nies tilfu l-impjiegi tagħhom Allura, il-gvern tal-Bangladesh isu qed jipprova jistaħba wara wara jħin nifsu fl-industrija tas tessuti hemm problema kbira bl-standards.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 Kuntenta, kuntent li jint qed tagħmel dan l-isforz għalija għal dawk illi qed iġildu għad-drittijiet tal-bniedem. Id-drittijiet tan-nies tal-Bangladesh huma importanti. Tajjeb li qed nindirizzaw dan is-suġġett il-liġi ta' xogħol fil-Bangladesh. Wara li studjajna id-dokumenti ftit ċettiku dwar l-opinjoni tal-Gvern tal-Bangladesh li jonora din ir-riżoluzzjoni tal-Unjoni Ewropea jew inkella jħodha bis-serjetà u jtejjeb eh, xogħol, imma xorta nifraħlek għal għada jekk ma jinbidel xejn fid-diskussjoni sissa, nispera li l-Kummissjoni tieħu passi deċiżivi u nagħmluha ċara li mhux se nkomplu noqogħdu nkunu ħelwin Eh, mod diplomatiku. Allura, Sinjura Malmstrom, fidejk biex tirrispondi. Iva, grazzi President, din xi ħaġa importanti ħafna, grazzi ta' dialogu li tagħmlu hawnhekk, aħna naqblu mal-miri tagħkom u se naħdmu biex naraw x'se jiġri fl-ingaċ tagħna mal-gvern tal-Bangladesh għaliex naturalment iridu kundizzjonijiet deċenti hemmhekk. Il-patt fil-fatt huwa uniku għandu lan li għajem kuxjenza imma għagġa pajizi, kumpaniji u soċjetà ċivili u għassal għal xi titjib. Forse mhux bizzejet imma kien hemm titjib u ċertu kumpaniji Ewropej li forsi ma ħadux semmi l-ewwel issa qegħdin jimpenjaw ruhom ukoll u qed jaħdmu fejn jitlu spezzjonijiet u fejn jidħol titjib tal-kundizzjonijiet u l-assikurazzjoni ta' dak li qed jiġi prodott u li dan ikun sostenibli. ġifiri hemm titjib imma għatfadal xi jsir. Il-gvern tal-Bangladesh għatfadal ħafna xi jagħmel Kien hemm sinjali pożittivi ftit minnhom, imma forsi mhux biżejjed. Aħna ħan għada ejja nisimgħu il-Gvern tal-Bangladesh, il-kollegi mill-Bangladesh u naraw jekk jaċċettawx din l-istrateġija u ejja niddiskutu biħbebirija u b'mod miftuħ magħhom. Jiena nerġa' nirrepeti li hemm miżuri li nistgħu nieħdu jekk naraw li m'hemmx progress jew inkella naraw li s-sitwazzjoni qiegħda tiddeterjora. Nistaw namlu hekk. Il-laqa għada ejja natu ċans sal-laqa għada umbat nirreagġixxu, ejja ma naġlux. Aħna għamilnija ċara l-gvern tal-Bangladesh illi l-erba rakkomandazzjonijiet mill-ILO jġifri biex jemendaw l-att tax-xogħol biex ikun konformi mal-konvenzjonijiet tal-ILO illi jassiguraw illi l-esportazzjoni tkun libera u eh, illi jassiguraw illi kollox ikun investigat u jassiguraw li l-applikazzjonijiet ta' reġistrazzjoni ta' trade unions eh, isaħħu malar kemm jista' jkunu u ma joqgħodux għom mingħajr raġuni. Dawn huma l-aktar erba rakkomandazzjonijiet urġenti u napoġaw b'mod sħiħ eh, la jellow fix-xogħol tagħhom hemmhekk. Issa, meta qegħdin nitkellmu fuq id-diligenza, due diligence bħal par eżempju il-ftejm li għanna fuq il-minerali. Dan u aktar komplikat mis settur ta' tessuti. Et naħdmu mal l-ILO u l-OECD biex ikollna linji gwida ta' due diligence f'dan is-settur u koll lan u illi nimmaterializzawhom u nassiguraw li jaħdmu fil-prattika il-katini ta' provvista huma frammentati u se jkun diffiċli ħafna u komplikat ħafna il nirranġawhom. Diġà għandna leġislazzjoni fuq il-responsabilità ehm, u dawn japplikaw ukoll għas-settur tat-tessuti. Qed naħdmu mal-ILO u ma' msieħba oħra fir-reġjuni sabiex aħna nkunu nistgħu nappoġġaw il-bidla inħarġu eh, lin-nies fil-post, ninkoraġġuhom u norganizzaw ukoll laqad biex naqdu l-atturi kollha flimkien fir-reġjuni. Ġifieri qed ngħidu sistema ta' outreach eh, b'mod tekniku u politiku. Aħna sen komplu naħdmu fuq dan għax kellna riżultati tajbin u naħdmu kol f'kooperazzjoni ma'kom bil-viċin ħalli naraw kif nistgħu flimkien namlu pressjoni fuq il-gvern tal-Bangladesh u naraw li jkun hemm titjib għal ħaddiema u l-organizzazzjonijiet tax-xogħol u fl-aħħar mill-aħħar ukoll eh, in-nisa u tfal f'dawn iż-żoni għaliex ħafna ħaddiema huma fil-fatt nisa u tfal. Aħna se nkomplu niġġieldu għal dawn in-nies u żgur li se nerġgħu nindirizzaw dan il-pont eh, dal watt Grazzi. Grazzi, Kummissarju Malmstrom tal-li ġejt hawnhekk il-lejla għal dan id-dibattitu partikolari. Issa d-dibattitu jala hawnhekk u f'Ġunju